wi għalli ġu minn pajizi terzi. Li f'dan il-kas huma vantagġati jekk aħna ikonna dispożizzjonijiet wis stretti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dak li nixtieq ngħid huwa li dawn id-dispożizzjonijiet jiswew wis u mhumiex applikabbli. Grazzi ser nivvutaw għada dwar dan. verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Membri, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna dal-għodu huwa rapport ta' Renata Sommer fuq uh, l-informazzjoni dwar l-ikel lill konsumaturi. Nixtieq nabdi l-kelma lir rapporter is-Sinjura Sommer. Se nistana ftit biex eh, ikkunaw iktar kwit fil-kamra. Signora Sommer għal erba minuti għak joġbak. Grazzi, Signora President, Komissarju, kollegi. Jena nishti uh, eh, nistendi dawn l-erba minuti u nuża sitt minuti għal ġdina kwistjoni kbira ħafna, importanti ħafna. U għandi bżon ta' bżejat ħin biex nejdak li nishtiq najt il-konsumaturi għandhom id-dritt li kun jafu eżattament xem fl-ikel tagħhom u informazzjoni dwar il-valur nutrittiv biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu għażla tajma u informata. Ovvjament, fil-liġi tal-komunità għandna ta' regolamentazzjonijiet fuq l tikettar ta' l-ikel u però t eh, tikettar komprensiv sissa. Il-produtturi u distributuri U ko, eh, Isilom problema messa regolamentazzjonijiet biex bekk ikun jistgħu jifmu aħjar u qed naraw li hemm ostakli għal eh, kummerċ fis-suq intern. Aħna nixtiequ neħilsu minn din is-sitwazzjoni eh, u ikonna informazzjoni aħjar għal konsumaturi l-izzazzjoni aħjar, armonizzazzjoni u tnaqis ta' burokrazija. il komissjoni il-proposta tal komissjoni però ma turix eh, li qed tipprova tikseb dan li xi bażata fuq suppożizzjonijiet u wkoll rekwiżiti vari u hija proposta mhux realistika dwar eh, għat ta' affarijiet u kol tifavorixxi l-kumpaniji il-kbar tal-ikel u kol timminna l-SMEs per eżempju li produċi 80% tal-ikel tagħna. Eħt, kunem għat eh, ta' setti differenti fuq l-etikettar. L-informazzjoni għandha tkun li tinftijem tajjeb ħafna u għanna bżon ta' informazzjoni dwar tip ta' Kriterji vinkolanti. L-informazzjoni għandha tkun waħda li nistgħu nikkumparawha u għandu jkollna referenza pereżempju ma' 100 gramma u 100 millilitru kull darba dejjem. U għal kull porzjon tal-ikel. Idu nkunu nafa zazzament xem ġewwa l-ikel. L-informazzjoni għandha tinqara b'mod tajjeb il kilo juice irridu neħuħam, irridu l-kilo calories, għaliex dawk huma li jifmu il-konsumaturi. Mbagħad fil-rigward ta' daqsijiet tal-porzjonijiet irridu nkunu realistiċi. Din irridu jifmu sew il-konsumaturi. L-informazzjoni m'għandix eh, eh, tqarraq bina u wkoll fir-rigward tal-limitazzjonijiet tal-ikel pal per eżempju tal-ġobon u ta' e, laħam proċessat, għandu jkun ċar eżattament li dan l-ikel huwa e, ikel fals jew li qed jimita lil xi ħaġa oħra. Irid ikun ċar ħafna. Issa jekk aħna nagħmlu ħafna informazzjoni fuq it-tikketar tagħna, tkun taħsara wkoll. Jiena nissuġġerixxi nagħmlu il eh, calories għal kull 100 gramma jew għal kull 100 millilitru. Din hija xi ħaġa ċara u realistika. Rridu wkoll neħilsu minn dawn il-profili nutrizzjonali għaliex dawn ma jagħmlux sens regolamentazzjoni il-ġdida fuq il-valur nutrizzjonali edin iqarqu u dan mux, daw mux edin jgħinuna f'rigward ta' per eżempju tal-melħ ġewwa l-ikel. Dawn huma biss idejat uh, tal-uffiċjali u hemm lebda um, informazzjoni xjentifika f'dan ir-rigward. Aħna rridu eh, ġudizzju tajjeb tal-ikel. L-iktar ħaġa importanti hija li ikonna eh, il-lifestyle tajjeb u dieta tajba għal kulħadd. U aħna ma nix inċedu għal dawn il-lobbying tal-kumpaniji l-kbar. Għalfejn aħna daqshekk favur ta' dawn il-profili nutriġjonali għanna nkunu suspettużi dwar dan. Kien hemm ukoll drawbacks eh, zvarji u meta semmew it-traffic lights, l-aħmar, l-oranġu, l-oranġu u l-aħdar dawn il-kategoriji, dawn ma kategoriji differenti li ser jingħataw il-dawn l-ikel, lil dan l kell. Dawn il-kategoriji jistgħu per eżempju, juru li ċertu ikel għandu sakkarina u mhux sokkor u ċertu imitazzjonijiet oħrajn. Dan ma mhuwiex fl-interess tal-konsumatur. Il-GDA f'dawn it tikettaj jinkludi ħafna figuri u qed ixekkilna qed iqarra għaliex jitkellem dwar l ikel li għandha tieħu mara ta' 40 sena iżda ma jitkellimx imbagħad dwar ir-rekwiżiti tat-tokkor li għandha tieħu. Jiena naħseb li permezz ta' dan il-modell ta' GDA aħna qegħdin eh, ngħinu lill kumpaniji l-kbar ħafna il-GDA m'għandux ikun vinkolanti. Issa, fir-rigward tal-protezzjoni tal-produtturi iż-żar tal-ikel, l-artiġanat, per eżempju, dawk li proteġu speċjalitajiet reġjonali li tant joġbuni, aħna għandna bżonn ta' deroga kbira għal non-prepackaged foods u aħna m'għandniex nagħmlu standards fuq uh, id-delivery diretta ta' dan l-ikel aħna nabżon ta' eh, informazzjoni dwar kontenut allerġeniku per eżempju, etc. Il-konsumaturi jridu jkunu jafu minn fejn ġejjin l-ingredienti kollha. Però jridu noqogħdu attenti din hija protezzjonista jew le jridu naraw eżattament x'inhi. Fil-rigward tal-assessjar tal-impatt jridu noqgħod attenti wkoll regoli u għall-oriġini. Nixtieq ukoll nitkellem dwar l-ittikettar fuq l-ikel li m'għandux ikun qisu xi test għal eh, dieta tajba ħafna, le għandna bżonn ukoll kampanji eh, favur dieta tajba eh, fil-Stati Membri tagħna. Il-leġislatur ma jistax joqgħod jeduka lil konsumatur jista' jgħin ftit iżda titħalli fidejn il-konsumaturi li jeklu dak li jixtiequ. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li daw kollha involuti li xedaw rapporters li mhux dejjem kienu involuti f'dan il-kompromess. Nirringrazzja ħafna lil kull minn hemm, grazzi. Grazzi ħafna, issa nisimgħu il-Kummissarju Sinjur Dalli. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri. Kif diġaħet drabi qabel, l-ideja tagħna hija li niskuraw il konsumaturi jkunu jafu eżattament x'qed jixtrux qed jieklu sabiex kunu jistaw jazlu aħjar id-dita li jħossu li aħjar għalihom u għal-familji tagħhom skont il-bżonnijiet tagħhom, l anijiet u kol tagħhom. ċittadini, l-konsumaturi għandhom id-dritt li jiksbu l-informazzjoni xirqa. Jiena nappella eh, lill-membri biex nżommu dan bħala l offor u dimajnejna. Issa fuq il-proposta minn anfija nixtieq l għennet nirringrazzja Sinjura Summers, il-rapporter tal-li preparat il-rapport, nirringrazzja wkoll il-shadows. Meta nista' nifhem ma' dikjarazzjonijiet li jinsibu fir-rapport mistax ngħid li qed naqbel magħhom kollha nixtieq ukoll insemmi ukoll dak li ħareġ mill-imkom il-Kumitat ukoll tal-Agri Permettu li nitkellem ftit fuq l-edijat u l-nina unnek fl-emendi. Il-kwistjoni tal-tikketti li jkunu ta' bil-fors u importanti u minnu li kunem dispozizjonijiet ta' bil-fors eh, fuq ċertu ikel. Il-Kommissjoni tista' forsi parzjalment tilqa l-emenda għall-estensjoni ta' l tikketti ta' oriġini għal ċertu prodotti tal-ikel li ma ġewx proċessati, jiġifieri li kull prodotti magħmulin minn ingredient wieħed din tista' tkun eh, għażla alternattiva, però peress li l-kwissjoni hija komplikata dan għandu jkun hemm ukoll tul fis-seħħ ta' ċertu impact assessment u anke ta' ċertu miżuri oħra. Il-leġibilità kif wieħed jista' jaqra t tikketta hija waħda mill-ilmenti li jġibu l-konsumaturi bżonn li l-konsumaturi jiġu fl-ewwel ta' quddiem fid-dibattiti tagħna għalhekk hemm bżonn li nitkellmu fuq daqs tal-font minimu sabiex ikonna kriterji li għet ikun jista ikejjilom biex mbagħad ikun sunan forzaw regolament. Jiena naqbel ma tħassib dwar li għandhom il-membri dwar dak il- il-prodotti tal-ikel li jkunu imitati għalek hemm bżonn li kuna dispożizzjoni li jipprojbixxi dawn it-tip ta' dan it-tip ta' ikel imma l-introduzzjoni ta' definizzjoni u ta' kif nindiskrivu prodotti bħal dawn iġibinna problemi legali għalek hemm bżonn insibu nomenklatura u jew id-deskrizzjoni li jagħtu informazzjoni iktar korretta li ma tkunx ambigwa jiena anki eh, il-pack nutrition labeling u anki l-iskemi li jiddeċidu fuqhom l-istati membri l-prinċipju li l-konsumatur għandu jkun jafx qed jiekol, intu japplika mhux jiġifieri għal eh, prodotti tal li jkunu pakkjati minn qabel imma anki meta jmorru fil-restoranti biex jiklu jew l-ikel frisk li jixtru għalhekk jiena il-bozz ta' regolament jiena nista' naqbel fuq il-non prepagged mħabba il-perkussjoni ta' allerġiji u ta' allergens. Mżon bżonn naraw eżattament xi jkunu rekwiżiti għal dan it-tip ta' prodotti tal-ikel. Issa fuq il-tikjar ta' bil-fors fuq l-ingredjenti nano, żarnet, hemm bżonn l-ewwel net niddefinixxuhom daw naqbel ċifiri, issa fuq il-nutrient profiles nishtiq ndikjara li ma nistax nilqa l-emendi biex nbidlu l-artiklu numru 4 kif qed jiġi ehm, suġġerit għax dan ikun jimmina eh, il-regolamenti li għandna palissa fuq il-elementi dwar l-iker. Nafu li ċertu affarijiet huma jistaw jqarqu jew jizvijaw l-konsumatur għax ma jkunx hemm eh, ikun hemm biss tal-aspetti pożittivi hemm bżonn naraw li il-claims jisiru minnaħa ta' minn qed jipproduċi biex kun jista' jbieħ. Aħna mhux qed nimponu xejn fuq ħadd fuq dawn il-nutrient profiles qed ngħidu li meta il-produtturi jiridu jagħmlu l-markin tagħhom permezz tal-claims, l-informazzjoni da tkun eżatta. Il-fat li ħana waqfu dawn il-nutrient profiles ma, jfissirx li edin il-limitaw il-prodotti tal-ikel li jistaw jiġu fissuq min irid jagħmel dan it-tip ta' ikel jista' jkompli kif irid. Però għal ċittadin il-konsumaturi tagħna ma jkunx xieraq nħallu ċertu claims li jkun jistgħu jiżvijawhom. Hemm bżonn li ċittadini tagħna nkunu nistantuhom l-informazzjoni kompluta u onesta fuq il-prodotti li qegħdin jkun smaw. Imma ninsowx li r regolament tal-claims ta' insibuwa u kol, ġifri l-prinċipi għadhom rilevanti u pertinenti madana kollu jina qed nistudja eh, dan din kwistjoni għandi moħ miftuħ fuq dan u nixtieq nikkonsidra mod pożittiv ċertu eżenzjonijiet meta għet jitkellem fuq ċertu prodotti bażiċi li għandhom ukoll rwol fid-dieta Għabbażi ta' dan kollha jiena nixtieq nagħmlilkom appell biex tappoġġjaw ix-xogħol tal-Kommissjoni sabiex inkunu nistgħu nipproteġġu il-konsumatur u nġibu ċertu innovazzjoni f'dan is-settur. Sinjuri, Sur President, jiena ovvjament issa nistana bil-ħerqa għad dibattitu u nisma' il-femi tagħkom. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Issa għal-Kumitat Imko is-Xinjura Xalda Moser. Grazzi. Il-Kumitat il Imko prepara il-rapport dwar il-xol ta' Signora Summer. Huwa importanti li nigarantixxu għalina li l-konsumatur għandu il-mezzi kollha biex ikun jista' jagħmel ehm, għażla kif irid u għal inkwantu għal-prodotti tal-ikel. Aħna fil-kumitat tagħna nixtiequ ngħidu li li naqblu l-konsumaturi għandhom ikollhom messaġġ ċar ngħidu lir-regoli u koll li permettu li s-suq intern jiffunzjona kif suppost naqblu ma l-affarijiet tal bażi imma fuq dwar l-implementazzjoni pratika naqblu ma l idea tal kumitat IMCO u anki MV. Issa, nixtiequ nistiednu rapporter biex li din tiftakar li hawnhekk qed nitkellmu fuq strument għal konsumatur u max u mhux strument li għandu jkun għal profit ta' min qed jipproduċi il- Eh, dawn l-affarijiet tal-ikel, Sinjor Tarabella, eh, President, Kommissarju, kolleg, jiena eh, daqsxejn rabjat meta nisprim ruħu għax ħani konċentra fuq l-emenda 101, iġifieri il-post tal-oriġini minn fej aħna kena emenda ta' split vote hawnhekk biex nagħmlu differenza bejn tnej, iġifieri il pajjiż mifej l-oriġini hemm differenza wkoll differenza minn fejn qed jiġu pereżempju ċertu frott u xejjex. Għalhekk fuq din irridu split vote. Imma eh, l-artikli dwar regolament li eh, rifjutat din l-emenda qed jgħidu li qed nibbażawruna fuq id-drawit li għandna. Jiena naħseb li d-deċiżjoni hija waħda arbitrarja u se jkollha konsekwenza fuq il-kontenut ta' deċiżjoni kwistjoni għalek. Jiena nixtieq, Sinjora President, li inti tkun l-interpretu tiegħi ma' min jiddeċidi nispera li xrin sija nerġgħu nikkonsidraw din l-emenda kif qed nipproponi jien. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għal gruppi politiċi l-ewwel net is Liza għall IPP għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Sur Kommissarju, kollegi l-ewwel net Nishti jien ringrazzja Sinjura Summer għal biċċa xogħol bsa li kellha li kellha twetta. Xi kultant kienet ukoll il-vittma ta' kritika li ma kienx xixriqilha. Ma kienx tisħoqilha għax qegħdin qed naqblu kulħadd jixtieq li jara tikketti aħjar fuq eh, l-ikel pereżempju il-ġobon huwa magħmul mill-ħalib għalhekk irid ikun hemm dettalji ta' kull prodott li jinsab f'dak eh, il-ġobon. Naraw ukoll minn fejn qed joriġinaw il-prodotti tal-ikel Għan nirrakontalkom storja zaħira xi ħaġa li qed tiġri l-Ġermanja u pajjiżi oħra. X'insejħulhom l-annimali li nsibu eh, fil-cupboard. Fil Nejdulom kaloriji, ma nejdulomx joules għalek hemm bżonn kilokalories issa li nubdaw nużaw naraw fuq il-tikketti tagħna. Hemm ħafna taħwit fuq il- profil nutrizzjonali anki jekk qed nisimgħu li għandna kollegi li jridu jneħħu dan l-informazzjoni il-melħ, il-ħobs, il-ġobon Franċiż, dan kollu huma affarijiet importanti tixtieq jiena nirringrazzja is-Sur Dalli, Sur Barroso għax iridu verament jaħdmu imma m'għandniex deċiżjoni tal-kulleġġ hemm bżonn niċċaraw l-affarijiet għalhekk jiena nitlob l-appoġġ ta' sħabi. Grazzi ħafna għal-soċjalisti demokratiċi, Sinjura Wilmot, grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, din il-proposta hija waħda kontroversjali ħafna, hija waħda diffiċli wkoll u bħala xedu rapporter tal-grupp tiegħi il-prinċipji li mxejt fiħu hija li eh, naraw x'informazzjoni jridu il-konsumaturi meta jixtru li l familji u kif nistgħu aħna natu din tip ta' informazzjoni. Il-kontinent tagħna ah, qed jgħaddi minn epidemija ta' abbuż qed niklu ħafna melħ, sokkor eh, u xaħmijiet qed iġib ħafna kanċer, diabeti, anki depressjoni, mar tal-qalb Iċifiri, il-konsumaturi meta jkunu jistaw jidentifikaw x'qegħdin jikonsmaw, mux mhux sejat il-kura għal dan il-problemi ta' mart, imma dejjem jista' jgħinu biex jagħmlu għażla aħjar. Ikunu huma jikkontrollaw x'qed jieklu. Jiena qed nippropona li nużaw sistema ta' color coding mux ġifri biex namlu eh, xi ġudizzju fuq il-prodott kollu, ma biex ninformaw l-konsumaturi biex li jekk dan il-prodott jekk u xoli medju jew baxx fil-inkwantu għal kontenut ta' zokkor u ta' melħ. Meta nitkellmu fuq ċereali tal-breakfast u anki il-prodott li kliet diġa l-esti minn qabel, u għed jixtri l-esti minn qabel ħafna drabi l-konsumatur ma jkunux jafu x'fihom eh, bħala melħu u tsok mhux qed ngħid li dan mhux se jkun eh, għal ġobon għal butir, għall alkohol għall ehm, l-apple juice, jew inkella għal ħobs tal-Ġermanja. Għalek, nammellakom li qabel tiddeċiedu. Jaqraw id-dokument biex taraw eżattament qegħdin nipproponu biex ma tkunux imqarqa anki mill-lobbying li nsibu f'din l-istituzzjoni. Hemm bżonn ukoll li naraw eżattament u titappoġġjaw din il tikkjar mandatorju fuq l-oriġini il-tikketti iktar onesti mhux dejjem faċli li wieħed ehm, kollox ikun ċar imma wieħed irid jara li l-oriġini agrikola tkun ukoll ehm, formazzjoni li wieħed jista' jsib għal-laħam taċċanga, ċanga, għal-ħut u anki il-ħaxix u l-frotti importanti. Għall-affert proċessati iktar diffiċli għalek qed ngħidu għal-laħam, għal-laħam taċċiġiċ u anki għal-ħut u importanti li jsir il-konsumaturi jem bżon jikunu responsabli tal-asla li jamlu u aħna irridu nkunu serji fil-azlit li namlu. Eh, aħna se niġu meqjusa mill-deċizjon li nieħdu issa għall-Alleanza tal-Liberali u l-Demokratiċi. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-Kummissarju għall-ispjega li tana. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sinjura Summer bħala rapporteur. Għandi l-impressjoni issa ili xi sena naħdem hawnhekk f'dan il-Parlament li wieħed jista' influenza l-aġir u l-imġieba ta' miljuni ta' nies ta' ċittadini permezz ta' ċertu regoli l-istess qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk hemm bżonn nifhmu li mhuwiex faċli li nbidlu l-imġiba ta' ċittadini tal-mod kif jgħixu. Hawnhekk għandna 500 miljun ta' ċittadin ċifiri dispozizjoni dwar eh, tikketti se jkoll effett limitat. Mux qed ngħidu li mhux bżonn jus, imma bżonn ukoll li nkunu realistiċi mhux se nbidlu d-dinja eh, mod ta' kif iċ-ċittadini tagħna jaġixu minnhom għal Għalhekk hemm bżonn wara li jaddi dan id-dibattitu nkunu konxi minn dan kollu. Fit-tieni qari l-konsumaturi kollu iktar informazzjoni imma fuq medda twila ta' żmien hemm bżonn investu fil-taħriġ fl-edukazzjoni sabiex kulħadd jitallem minn mindu jkun għadu żgħir kif jagħmel għażla għal mod ta' għexin ikun aħjar Issa fuq dan ir-regolament irridu nisfurzaw il-konsumaturi biex jagħmlu għażla iktar raġunata meta jixtru l-ikel tagħhom jew inkella rridu intuhom il-għażla meta ja, meta jkunu jridu jixtru aħna liberali hemm bżonn nemlu li rridu nagħtu l-informazzjoni liċ-ċittadini biex l-għażla jagħmluha huma hemm bżonn ukoll noqogħdu attenti biex ma nagħtux wis informazzjoni. Meta jkollok bżiet informazzjoni mhux tajjeb, meta jkollok ħafna mhux tajjeb lanqas, hemm bżonn insibu l-linja tan-nofs. Hemm bżonn ukoll lin nies ikunu jafux kif jixtru ikel tajjeb issa għal grupp tal-ħoder is-Sur Schluter. Grazzi ħafna, Signora President. il-setta tal-konsumatur tiddependi mill-informazzjoni li jirċifi. Jekk il-kumpanniji ma jatux din l-informazzjoni, issu intern se fi fix-xejn għax dawn għandhom is-setta tal konsumaturi Il-konsumaturi għandhom ukoll rekwiżiti oħra tal-bit oħra u hemm bżonn li nilqawhom dawn it-talbiet tagħhom. Aħna ma rridux li nirraznu kif il-mod kif jiklu il- il-ċittadini tagħna iridu jiklu ħafna meħel, jkun sma melħ, jekk iridu jkun smaw ħafna xaħa, ma nistgħux inwaqfuhom. Imma hemm bżonn li eh, nejnu għam u kol ta' meta il-wissu għam per eżempju kem edin jikun smaw elettriku permezz ta' ċertu appliances li jużaw rridu eh, forsi daw rridu jkunu jafu kif ġew trattati l-annimali qabel jiġu maqtula, kif ġew eh, kif għaddew minn pajjiż għal ieħor. Dan it-tarif jagħmel parti mill-ħajja tagħna kollha, pereżempju fuq l-imbit rridu naraw kemm hemm eh, kaloriji f'tazzambit meta wieħed iqabbel ma' alkohol li jkun iktar qawwi huwa wkoll importanti li l-kumpanniji lokali jisibu postom fis-suq lokali tagħhom permezz ta' din it-tip ta' informazzjoni. Għandi xi kummenti oħra x'nagħmel aħna tal-fema li hemm numru ta' prodotti li huma imitati li nridu noqogħdu ħafna attenti minnhom u nisperaw li aħna se nsibu l-appoġġ tagħkom inkontu għal dan fuq il-laħam il il hemm ħafna prodotti tal-aħam li t tiketa tagħhom miex tajba. Hemm bżonn li dawn il-prodotti li huma ehm, b'xi mod ieħor transformati eżattament inkunu nafu mit-tikketta li ġorru minn fej qed joriġinaw u x'fihom. Grazzi ħafna, issa l li miss, grazzi ħafna ehm, fuq it-tikketta tal-country of origin jiena nemmen li l-konsumaturi għandhom irdu ikunu jafu fi qed joriġina x-xogħol li kell qegħdin jixtru. U hemm bżonn li jaraw li anki l-materja prima ma, ma kienx ilha tivvjaġġa għal ħafna żmien. Eh, meta jiġu l-ingredienti jiġu mażura skont il-kwalità ma kif skont il-prezz u il anki il-pajjiż minn fej jorġinaw il-prodotti, sakemm jaslu il-konsumatur il-prodott jista' jiġi modifikat. E, jkun hemm ukoll eh, l-iskart tal-packaging. Dan l-ispejjeż kollha ovvjament e, il-konsumatur irid jagħmel tajjeb għalihom. Għalhekk hemm bżonn ikun hemm studju ta' impatt u jiena sodisfatt li l-Kummissarju dalli jaqbel ma' dan. Imma jekk anki dan id-dibattitu qed jikkonċentra fuq l-ingredjenti u l-materja prima mhux qed jitkellem fuq l-oriġini tal-prodott eh, aħari. Dan naraw per eżempju fuq għal-prodotti pal-whisky. Anki whisky ta' kwalità inferjuri li ġej mill-Indja, mill-Ġappun u ċ-Ċajna, eh, jinbih bħala eh, whisky tajjeb jekk fuq meta fuq it-tikketta ikun hemm xi stampi tal-whisky kif aħna aktar nafuh fl-Unjoni Ewropea. Iġifieri dan iqarraq bil-konsumatur u eh, min qed ibih ikollu eh, dak li ngħidu l comparative advantage. Hemm bżonn qogħdu attenti għal dan kollu. Gerade Fraktion der Vereinigten Europäischen. Issa fisem il-GUE NGL l-Onorevoli Lothar għal minuta. l-Europa hija favur il-konsumaturi u l-industrija tal-ikel. Għadda ser ditteċidu. Irridu nażlu kulur għat tiketta jew inkella eh, tafdaw fl-industrija. Jiena naħseb l-għażla politika hija sempliċi. Aħna irridu nħarsu l-interessi tal-kummerċ u għal daqstant aħna favur l-industrija. Imma jekk irridu tikketta illi twassalna biex nieħdu deċiżjoni responsabbli dwar kemm hemm zokkor jew xaħam, allura aħna favur sistema ta' kuluri. Il-25% ta' tfal tagħna u għandhom piżejjed il-25% ta' persuni għandhom problemi fil-vista tagħhom. Għaldaqstant, sistema eh, għal vetturi eh, hija tajba iżda mhux tajba għal għall ikel irid ikun hemm sistema sempliċi biex wieħed ikun jista' jifhem it-tikketta nkun nista' nagħmlu għażla sempliċi u jiena favur din il-proposta. Kellim li miss l-onorevoli Skotta għal minuta u nofs. Sur President, eżis kollegi. Aħna irridu nifutaw dwar proposta ta' rapport dwar l-informazzjoni għal konsumaturi. Iżda aħna ta' bilħaq staqsejna xiridu l-konsumaturi. Aħna eh, għeddin niddeċidu għawnek u dan ma jirflettix xiridu l-konsumaturi. Il-konsumaturi dan l-aħħar eh, għeddin jgħatu kas ħafna l-informazzjoni tal-prodotti tal-ikel l-oriġni u minn xiex mamul il-prodott u elementi fondamentali għal għazla tal-konsumaturi. Aħna nafu illi l-għazliet illi niħdullum serin jinfluenzaw dak illi wieħed ser jixtri għada u pitada ma jirdux ikunu l-konsumaturi illi jiddeterminaw issu għalix ma niprofawx nifimaw permezz ta' stħarriċ ġdijt jew nżommu dialogu kostanti u dirett mal-konsumaturi. Niprofaw nifmu dak li ta' bil iridu l-konsumaturi. Aħna rridu niprezentawum bl-aħjar mod possibbli aħna lek ninsabu hawnhekk u jiena rajt fost ċittadini li huma jistgħu li jkunu aktar involuti. U ma mux għedin jistennew illi jkun hemm aktar komplikazzjonijiet permezz ta' informazzjoni żejda fuq it-tikketta, imma ma jridux illi aħna nieħdu għażliet daqshekk sempliċi bħal pereżempju dik ta' traffic lights illi jistgħu jibgħatu informazzjoni li tqarrab dak li jkun u ma twassalx għal għażla konsapevoli. U ma twiġibx għal esigenzi ta' ċittadini. Aħna rridu nkunu miftuħa għad dialogu Grazzi sur Skotta issa l-onorevoli Seġedi. Eżis kollegi, għal-grupp tijaj u għal-partit tijaj u importanti ħafna għan informaw il-konsumaturi u li din l-informazzjoni tider fuq li pakketjar huwa importanti wkoll illi il-produttur ikun responsabbli minn prodotta li kell partikolari. Hija importanti wkoll l-introduzzjoni ta' sistema bbażata fuq il-kuluri illi tagħmel differenza bej li kelli u tajba saħu dak li mhuwiex. Iżda l-kumpaniji l-kbar multinazzjonali huma responsabbli għaliex huma xerdu kullimkien fl-Ewropa prodotti illi għandhom kwalità ħażina, ikel illi għandhom kwalità ħażina. Mitroxo. Dawn daħlu fissu dawn il-prodotti ta' kwalità ħażina għaliex pereżempju għandna bżonn ta' ħawħ ċinis jew inkella prodotti oħra li għamlu ħsara. Aħna u koll għanna l-bdiwa lokali tagħna irridu nappoġġaw il-bioagrikoltura għaliex twassal għal prodotti tajbina s saħħa Grazzi. Onorevoli Sagedi, issa l-Onorevoli Ajusa Fillar għal minuta u nofs. Sur President, Komissarju, kollegi. din dan huwa regolament importanti ħafna l-konsumaturi u s-settur tal-ikel. Huwa diffiċli aħna jkollna jar illi kollu fih l-informazzjoni kollha neċessarja. Dan huwa rapport tajjeb ħafna, jiena nifreħ l-rapporter, jiena naqbel mal-kwistjonijiet ewlenin dwar l-informazzjoni addizzjonali marbuta mal-profili nutrizjonali. Jien ma il-Kommissjoni nexila toħroġ b'deċiżjoni tajba marbuta mal-profili nutrizjonali. Aħna misna ħriġna bi proposta sal-2009 jiena mħasba ħafna dwar il-kwistjoni ta' sistemi nazzjonali li huma attwali palissa marbuta mal-etikettjar naħseb li dan jista' jkun kontroproduċenti. Għal armonizzazzjoni ma jirdux li jkun hemm xkiel biex issu intern jaħdem dwar l-indikazzjoni tal-oriġni leġislazzjoni attwali tagħmilha biċċar illi jrid ikun faċli illi wieħed ikun jaf x'inhu l-pajjiż ta' oriġni. Jekk wieħed ma jistax jgħid x'inhu l pajjiżi ta' oriġni dan jista' jqaraq bil-konsumatur. U jista' jkun hemm ukoll tikketjar volontarju imma dan jista' jkomplika aktar l-affarijiet u jista' jwassal għal aktar spejjeż ekonomiċi u aktar proċeduri burokratiċi għal kumpaniji mingħajr ma jibbenefika l-konsumatur dwar l-użu tal-lingwi differenti ikolli ngħid li proposta tal-Kommissjoni torbot ma' direttiva attuali li ħadd mettajjeb, illi ma waslitx għal problemi, ma jimmiċ problemi, aħna mardux niftħu dan id-dibattitu għax jista' jkun perikolus u jista' joħloq aktar xkiel għal-libertà tal-informazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Childers għal minuta. Sur President. Aktar minn 60% tal-adulti irlandiżi għandhom u huma obeżi u ċifri bħal dan nistgħu narawhom madwar l-Ewropa. Dan ir-regolament jista' jgħinna nindirizzaw mhux biss il-kriżi tal-piżejjed imma problemi oħra marbuta mas-saħħa bħal pereżempju problemi tal-qalb, diabetes u stroke. Sfortunatament is-sistema tal-tiketjar tal hija komplessa u twassal għal er u ma tiftijem stajjeb. Il-tiket jartalikel għanda tkun mifuma b'mod universali. Ħafna produtturi tal-likel diġa volontarjaw u adattaw ruħom. Jina nemmen li l-produtturi tal-alkohol irridu jaw il-prodotti tagħhom għal-kaloriji u t-sokkol bl-istess mod. Sissa ħadd ma offrili raġuni u waħda għaliex għandna neskludu l-alkohol. Sur President. Aħna l-koll nafu li kien pressjoni kbira minnaħat tal-industrija dwar din il-bicċa leġislazzjoni. Jiena nħeġġeġ il-MEPs biex huma jirreżistu din il-pressjoni u jieħdu pożizzjoni favur is-saħħa billi jappoġġaw it-tikketjar tal-alkohol u l-tikketjar pa' traffic lights fil-votazzjoni ta' għada. Grazzi l-Onorevoli l-epaġa l minuta. nixtieq nitkellem fuq il- il-color coding kwaħt jadinna din ħaġa komplikata imma mhux veru għax din hija faċli. Għamin jedinna li din għandat ma tkunx m'għandix tkun permessa imma mhux veru għalhekk sur President hemm bżonn ikunu nafu għaliex l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi qegħdin jitolbu biex issir din il-tip ta' kodiċi ta' bil-kuluri. Hemm bżonn noqogħdu attenti ma nkunux żvijati bl-informazzjoni ħażina. Hemm bżonn indefendu l-konsumaturi u s-saħab pubblika jew inkella nissatisfaw ċertu lobbying li jkunu talbiet fuq medda qasira ta' żmien hemm bżonn l-għażla tagħna tkun waħda ċara u għalija hija ċara hemm bżonn iġifieri li l-iktar ħaġa importanti tkun informazzjoni għal konsumatur li d-dinja tas-saħħa fl-Ewropa u anki il-modell soċjali qed titlob għax dan se jġib għal aħjar il-problemi ta' obeżità u ċertu mart u aħna hawnhekk għalhekk ġejna eletti biex niddefendu ċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Now to Madam. L-Onorevoli Hassi għal minuta. kollegi. Jekk inti dak illi tikol mela allura inti qed eh, tkun prodott industrijali dejjem iżid il-pis. Din naraw ħafna mart marbut mal-pizzejjed dan kollu ċar il-modell simili għat traffic lights jifmu anke tifel. Jekk dan ma niksbuħs fuq livell tal-Unjoni Ewropea, għall-inqas istati membri jridu jużaw dan il-modell. Jina wkoll nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għat transfects nittama illi transfects ikollhom tikketjar obbligatorju hemm evidenza ċara ta' kemm jagħmlu ħsara transfers industrijali. Il-preżenza tagħhom trid tidher fuq it-tikketta biex bekk min jixtri ċikolata, il-crisps u snacks oħra ikun konxu. L-Onorevoli Nicholson għal-minuta. Grazzi, Sur President. L-ewel net jiena nappoġġa dan ir rapport dan ir rapport nixtieq nifraħ il-rapporter ila taħdem dwaru u hija uriet li hija rapporter brava ħafna. Jien nixtieq nagħmilha biċċar, jiena favur l-indikazzjoni tal-oriġni, l tiketjar tal-oriġni, ma rridu nagħmlu ċara x'infissru bit-etiketjar tal-oriġni, aħna rridu niżguraw illi n-nies il-konsumatur ikunu jafu minn fejn ġej il-prodott. Mbagħad irridu niżguraw illi l-konsumatur ukoll biċ ikun jaf kif ġimħejji dan l-ikel jew kif wasal fejn wasal jina dwar dan naqbel ma' rapporter. Jien naħseb li hawnhekk nistgħu eh, naġixxu eh, malajr. Dan huwa l-ewwel qari nkunu onesti dwar dan. Nistgħu naġgħu nirritornaw fuq dan għal darbohra ejjew naġixxu b'xi ftit kawtela immejja inġibuha żewġ mal-ewwel. Jiena ma jridx l-ambra regolamenti żejda fl-Ewropa fejn aħna fl-Ewropa ma nafux minn fejn ġej lanqas aħna stess u aħna nsabu f'periklu kbir li nagħmlu regolamenti żejjed fis-suq aħna rridu mbagħad eh, nikkontrollaw dan kollu. Jiena favur. Jiena naħseb rridu nżidu l-ħin bejn l-ewwel qari u tieni qari biex ikun evaluazzjoni ta' impatt biex naraw x'inhuma kollha l-ispejjeż kollha ta' dawn u x'effetti ser ikollna għaliex jien nemmen fil-perjodu fuq medda twila ta' żmien u aħna hekk neħtieġu. Grazzi Sur Nicholson. Issa l-Onorevoli Diane Dodds. Għal-minuta, grazie Sur President. Jiena ma naħsibx li xaħat unek sejjer argumenta dwar il-fat li konsumaturi irridu ikel li kontraċabli u li huwa tajjeb għas-saħħa. Ħadd ma jista' jargumenta illi m'hemm bżonn taħtieġa għal tikketjar onest tal-ikel. Iżda aħna rridu noqogħdu attenti li ma noħolqux eh, wis informazzjoni u sistema ta' tikketjar li fija wis informazzjoni, xus informazzjoni tista' twassal biex il-konsumaturi rinjoraw l-informazzjoni essenzjali u jagħtu każ informazzjoni li m'għandix valur. Għal dastant, is-sempliċità trid tkun dik li konna eh, kriterja u lenin. Jiena pal kollega tiegħi poġġa l-tiketjar tal-oriġni u importanti li kunna fu minn fejn li keltana. L-industrija tal-bidja u tal-ħut u l-komunitajiet li huma rappreżentanti hawnhekk f'din il-Kamra jipproduċu l-ikel permezz tar-regoli tassew limitati 60% tal-ħut li nniklu huwa importat fl-Unjoni Ewropea u f'ħafna mill-każijiet ma jiġix imkabbar fl-istess eh, reġims regolamentari ambientali stretti. Irdu niżguraw li s-sistemi tagħna ikunu ugwali biex kulħadd jaġixxi fl-istess eh, regoli. Fl-Irlanda ta' fuq l-industrija tal-ikelija tassew importanti. U jiena nixtieq nappella li aħna ma rridux nippenalizzaw l-industrija burokrazija żejda u proċeduri burokratiċi żejda. Grazzi tassew. Aziza kollega. Issa l-Onorevoli François Grostet għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Komissarju u kollegi. Jina għandi żewġ punti nixtieq nisħaq għom l-ewwel net fuq il-profil nutrizjonali. nutrizzjonali. Nixtieq ngħid li dawn huwa importanti biex niddeċidu jekk ċertu prodotta li kelli jista' jkollu xi dannu ta' saħħa. Issa, ċer hemm ċertu għajdut li ma jkunux eżetti ma jridu l-emenda ma, ma iġ, ġifiri biex inneħħu dawn il-profili li aħna provajna fl-2006 u importanti għal melħu, eccetera. Issa fuq l-emenda 205 meta qegħdin nitkellmu fuq it-tikketti ta' ta' kif jiġu maqtula l-annimali, noqodu attenti biex ma nortawx ċertu nissa ċertu eh, fid reliġjuża imħabba ġifri li il-mod ta' kif jiġu maqtula l-annimali jiġu mill-labatwars, mill-biċċeriji li jkunu użaw ċertu proċeduri u noqogħdu attenti li dan kifet ma jurtax ċertu nies Naħseb li hemm bżonn li eh, l-konsumaturi nkonformat kif suppost skont it-tikketta jiena naħseb li stigma oħra toħroġ jekk ikonna dan il-color coding, ġifi ma naħsibx din soluzzjoni l-aħjar waħda, grazzi ħafna. Issa, Is-Sur Rodriguez. Grazie l-Onorevoli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 dinja kwistjoni fejn aħna irridu nevitaw, irridu nagħmlu bitċar xista jikol dak li jkun u ma limitu meta nitkellmu dwar it-transfets, il il-xaham, il-kolesterol u kull tip ta' sustanza li jista' jagħmel dannu għas-saħħa ta' dak li jkun. Aħna għandna bżonn ta' indikazzjoni ċara. Hemm informazzjoni oħra pal pereżempju l-pajjiż ta' oriġni li hija importanti biex ma jkunx hemm konfużjoni. jekk għan informazzjoni dwar fej ġew imrobbija l-annimali, tista' tkun interessanti di, ma ma triċ li tiżvija dak li jkun għandna bżon ta' armonizzazzjoni rdu ninformaw lill-konsumaturi mhux nikkonfonduhom iktar. Irdu noqogħdu attenti ħafna li din tista' tkun kontraproduttiva u ma tejjibx is-saħħa imma ittejjeb biss il-konfużjoni. Jiena ma naħsibx illi irrid ikonna sistema eh, bbażata fuq it-traffic lights. Irridu naraw il-recommended daily index minna ħal-oħra biex ma nħawdux il-konsumaturi. Grazzi l-Onorevoli Chris Davis għal-minuta. Grazzi, Sur President. Xista jkun aktar sempliċi mill-infaslu regoli biex natu l-informazzjoni l-konsumaturi interpretazzjonijiet differenti, prattiċi differenti, fil-pajjiżi differenti li għandhom interessi eh, kompetittivi waslu għal ħafna eh, komplikazzjoni jinser nivota favur traffic lights, favur it jar, tal-oriġni u kol l-introduzzjoni tal-alkohol. Iżda eh, jider li hemm ħafna konfużjoni. Il-Kommissjoni referi dwar il-leġislazzjoni dwar il-food health claims huwa qal fitu reġiba tiegħu illi 44,000 applikazzjonijiet saru min-naħa tal-kumpaniji. l autorita tal-Sigurtà tal-Ikel hija maħsuda ħafna. U issa l-Komissjoni nifissa qed tikser il-Liġi Ewropea din il taħwida sħiħa. U forsi l-Komissjoni tuża s-suġġerimenti tal-eluq taħħa biex tgħidilna kif ser toħroġ minn din it-taħwida. Grazzi l-Onorevoli Emma McClarkin għal minuta. Grazzi, il-preċipju illi natu aktar informazzjoni, informazzjoni aħjar għal konsumaturi kien fil qoċata tal-dan il-rapport. Dan huwa ta' minn faħrus fil-proċess ta' dan il-parlament jina kien il-diskussjonijiet dwar il-daqs tal-font tal-paketta eh, chewing gum jew inkella dwar it-Twix Aħna indunajna xinu importanti għal konsumatur. Is-sistema ta' traffic lights tissimplifika il-profili nutrizjonali u l-informazzjoni l-aktar bażika issir eh, astratta u vaga. Din għandha impatt negattiv fuq l-ikel bażiku. Xi membri malajr għamlu deċiżjonijiet tagħhom is-sistema tal-traffic lights hija wis komplessa u l-dieta ma nistawx nirriduċuha għal kulur. Il-konsumaturi irridu jinataw informazzjoni essenzjali l-iktar informazzjoni marbuta l erġiji biex huma jkun jistaw jagħmlu l-aħjar għażla fil-prodotti tal-ikel tagħhom. Jiena naħseb li huma intelligenti biżejjed biex dan jagħmluh m'għandhomx għalfejn noqogħdu nagħtuhom bli marfa x'jistgħu jiklu x'ma jistgħux jiklu. Grazzi, kollega. L-Onorevoli Boguslav Sonik għal minuta u nofs. l-armonizzazzjoni tal-etiketter fis-suq intern għandha importanza kbira kif ukoll ir-rikonoxximent reċiproku bħalissa hemm interpretazzjonijiet differenti fi stati membri differenti tal-liġi komunitarja attwali. U għal daqstan dan joħloq problemi għal moviment ħieles tal-prodotti u l-kompetizzjoni. Jiena mħasseb xi ftit dwar l-informazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta' oriġni ta' ċertu kategorija ta' prodotti. Jina naħseb illi xi stati membri din jarġaw jispiċċaw fil-protezzjonizmu u jagħmlu wkoll xkiel fil-kummerċ dan is-suq uniku. Il-pajjiż ta' oriġni irid ikun jidher bażi tal-informazzjoni li tingħata lill konsumatur biex jiġi żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u tal-produtturi jkunu interessi bilanċati. Dieta bilanċata u l-istil ta' ħajja nsemmew eh, waqt id-dibattitu. l jar huwa wieħed mill-mod kif aħna nistgħu ninformaw u nedukaw lill-konsumaturi. Imma hemm aktar xisir frabta ma' kampanji illi irrawmu l-ċittadini. Jiena kontra suġġerimenti marbuta mal-color coding għaliex dan jista' jkollu effett ta' dannu fuq id-dieta u l-istil ta' ħajja ta' dak li jkun. Wara kollox dak li rridu nagħmlu huwa illi l-ċittadini rridu jkunu responsabbli għall għażliet tagħhom. Grazzi issa l-Onorevoli Kadenbach għal-minuta. Sur President, Kummissarju. L-impen il-kompitu tal-politiċi tal-Parlament Ewropew irrit ikun dak illi tejbu il-livell ta' ħajja, il-kwalità ta' ħajja ta' ċittadini Ewropej. Dan huwa marbut mal-ambjent aktar eh, b'saħħtu u kol dieta tajba, l-għalek il-konsumaturi għandhom bżon ta' informazzjoni tajba, ma lajkem jista' jkun għanna bżon ta' tikket jar fattibli u obbligatorju dwar il-pajis ta' oriġni biex bekk il-konsumaturi kun jistaw jieħdu deċiżjonijiet informati kun jafu minn fejn ġej l-ikel illi u ma jiklu. Minna ħal-oħra aħna neħtieġu wkoll dawn il-profili nutrizzjonali għaliex dawn biss jistgħu jgarantixxu illi il-konsumatur ma jkunx imqarra li jaħsbu li xi tip ta' ikel u tajpa s mentri ma jkunx irdu irdu kunu jafu x'tip ta' ingredienti eh, fl u x'tip ta' ingredienti huma neċessarji jekk huma jrid ikollhom dieta bnina. Għanna bżon ta' kampanji u koll li jrawmu kuxjenza dwar il-stil ta' ħajja tajjeb u l-eżerċizzju u koll. Issa l-onorevoli Kurski għal-minuta. Grazzi, Sur President. Aħna mhux dejjem niddiskutu leġiżlazzjoni illi hija ta' interess kbir għal min jivvutanna. Ovvjament l-għażliet tal-konsumaturi huma effettwati mill-etikettjar. Waħda mill kwistjonijiet illi eh, feġġet fil-proċess leġislattiv hija dwar l-informazzjoni marbuta mal-oriġni tal-ikel. L-ittiketjar irrit jinkludi il-pajjiż ta' oriġni u dan għandu jinkludi wkoll l-ikel ipproċessat. Jina naħseb illi l-idea tal-ingredient attwali li huwa wieħed deċisiv hija idea tajba. Dwar l-alkohol, jiena nemmen illi l-ingredienti u l-valuri nutrizzjonali tal-alkohol iridu jitpoġġew fuq tiketta. Wara kollox, il-konsumaturi rridu jkunu jafu jekk il-vodka sar saritx mill-patata, mill-qam jew mill-banana. Aħna nittama illi l-koll naqblu il leġislazzjoni tkun konformi ma l-istennijiet ta' ċittadini tal-Ewropa u nieħdu in konsiderazzjoni kemm jista' jkun l-SMEs. Grazzi, issa l li Bartolozzi għal minuta u nofs. Iva, grazzi ta' sew, Sur President. Onorevoli kollegi, il-Parlament Ewropew kif il-kolna fuq irrit jesprimi b'mod definittiv irrit jesprimi ruħu dwar l-informazzjoni li titina tal-konsumaturi. Irridu ngħidu għal daqstant illi dan kien perkors leġislattiv tassew diffiċli twil u kontroversjali li ma stajniex inqasruh irridu narmonizzaw il-liġi komunitarja dwar l-ikel permezz ta' liġijiet trasparenti dwar l-informazzjoni li titina tal-konsumaturi. Irridu nevitaw illi huma jieħdu għażliet illi jistgħu jikkonfonduhom jew inkella jagħmlu ħsara lis saħħa tagħhom. Ir-rapport tal-Onefor Sommen illi ta' min jifriħilha għalih għalix hija provat taqqat sistemi differenti attwali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhix kombinazzjoni il liġijiet nazzjonali huma differenti. U għal dan wassal sistema differenti f'pajjiż meta mqabbel ma' pajjiż ieħor. Dan jagħmel ħsara l-konsumaturi u għal daqstan ta' bażla l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea ippruvaw nibdlu il-leġislazzjoni attwali u ninvolvu l-industrija tal-ikel u koll il-konsumaturi. Ir-rapport jisħaq biex l-industrija tal-ikel Ewropea tkun ċara dwar l-indikazzjoni obbligatorji marbuta mal-oriġni. F'suq globalizzat l-Unjoni Ewropea ma tistax ma tamilx leġislazzjoni bħal din marbuta mal-ikel biex tħares aħjar il-marketing tal-ikel u tipproteġih minn kompetizzjoni dejjem tikber internazzjonali u għal daqstant dejjem nisimaw eh, min jitkellem dwar l-universalità tal-prodotti tal-ikel u l-etikettjar li spiss ma jaqbis maħtiġijiet tal-ikel illi jidru għal dak li jkun bħala prodotti tal-ikel illi jagħmlu tajjeb għal saħħa tal-bniedem mentri ma jkunux qegħdin jagħmlu tajjeb. Grazzi l-Onorevoli Fernandez għal minuta u nofs. Grazzi President, l-etikettar tal-prodotti tal-ikelja ferm importanti biex nigarantixxu s-sigurtà tal-ikelja favur ta' informazzjoni ċara għal konsumaturi u fl-istess jien ikun hemm inqas burokratija, jkun hemm iktar simplifikazzjoni tar-regolamentazzjoni u wkoll ċertezza legali miżjuda u wkoll żieda fil-kompetittività eh, fis-settur tal-ikel u ma ninsewx qatt lill-SMEs Eh, marketing dirett mill-bdiewa, pereżempju ġifiri l-bejt ta' prodotti lokali, m'għandux jiġi soġġett għad dispożizzjonijiet ta' din il leġizlazzjoni Prodotti ta' dan it-tip jiggarantixxu l-manteniment ta' diversità u wkoll il-protezzjoni tal-kulturi eh, tagħna. U importanti li nipproteġu lill konsumaturi ma nagħmlux pressjoni fuqhom. Um Naħseb li l-approċċ tal-Kommissjoni hija waħda paternalista u din qiegħda tiġi hija ddiżinjata biex twassal il-konsumatur eh, biex jieħu deċiżjoni sforzata u mhux biex tinformah. Aħna rridu nagħtu lin-nies l-libertà biex jażlu eżattament x'iridu jieklu. per eżempju, il-Portugiżi li jixtiequ jkomplu jieklu l ġabon lokali tagħhom l-istuffat lokali tagħhom u wkoll id-deżerti lokali tagħhom u l-imbit u lokali eh, daw kun jistaw jibqaw jagħmlu hekk. Jiena nifraħ lir rapporter għax-xogħol eċċellenti li għamlet u nappoġġa lir rapporter Jiena konvint li konsumatur għandu jkun informat sewa dwar dak li qed jiġri. Grazie ħafna naddu għas-Sur Fernandez. Is-Sur eh, eh, Fernandez u naddu għas-Sinjura Megan tal-minuta u nofs. Grazzi, Sur President, aħna għedin nitkellmu dwar l-informazzjoni tal-konsumatur. Eh, Bħala membri f'din il-Kamra aħna konna informazzjoni dwar ħafna affarijiet u mhijiex biss dwar l-informazzjoni, iżda dwar x'namlu b'din l-informazzjoni. X'in indirizza żewġ punti importanti f'dan ir-rapport. L-ewwel hija l-oriġini tal-pajjiż. Għandna dan l tikettar għal pereżempju ċanga jider li din ħadmet mod effettiv u tajjeb ħafna u jiena appoġġa l-idea b'mod partikolari fl-relazzjoni ma' prodotti tal-ikel li hemm bżonn għal l-pajjiż ta' oriġini fuq l-informazzjoni tal-konsumaturi fuq l etikettar ġifieri biex bekk jafu fejn ġej l-ikel. Xtieq ngħaddi għal kwistjoni fejn kieku jiena ngħaddi nagħti kulur nagħti oranġa għal din li fuq l-etikettar. Jiena nixtieq ngħid pereżempju li fuq sigaretti għandna eh, eh, avviżi dwar is-saħħa jien ma npejjebx, però hemm min ipejjeb. Pej u n-nies ipejpu xorta minkejja dak kollu li hemm miktub fuq l-etikettar li l-tikettar mux se jamlek irqa, mux se rinaqqas l-obezita. Irridu noqogħdu attenti. Per eżempju, nistaw kol niprojbixxu li n-nies jagħtu lifts li xuxin biex bekk n-nis jimxu iktar, però din hija bla sens. U allura ejjew nagħmlu xi ħaġa bis-sens fir rigward tal-ittikettar tal-ikel u nippruvaw nejnu li biex nagħtu iktar informazzjoni lil konsumatur. Grazzi. Grazzi ħafna, naddu il-kelma lil Herbert, Herbert Dorfman għal minuta u nofs. Grazzi kollegi. Nixtieq nirringrazzja l rapporter it-tikettar effettiv, u importanti. Il-konsumaturi għandhom ikunu jafu x'qed jieklu meta huma jkunu fis-supermarket u m'għandhom bżonn jiksbu l-informazzjoni tagħhom malajr. L-informazzjoni għandha tiġi preżentata b'ċertu mod li inti m'għandux ikollok eh, xi degree f'xjenza tal-ikel biex inti tkun tista' tifhem x'hemm miktub fuq l-ittikettar. Punt importanti ħafna huwa il dwar l-ikel artiġanali lokali u prodotti li jiġu mibjuwa fil-ħwienet ġewwa l-irtietet. Hawnhekk m'hemmx affarijiet standard mod partikolari bħal pereżempju fir-rigward tal-ġammijiet, hemmhekk ma tistax tindentifika eżattament il-kontenut ta' zokkor għal ħafna snin aħna provajna naqsu il-food food miles u il- eh, dan kien ferm importanti għal bdiewa. Aħna wkoll infaqna flus tal-komunità biex nipromuovu din il-ħaġa. Issa hemm konnessjoni diretta bejn il-bdiewa u l-konsumaturi u din hija importanti ħafna ħafna iktar minn dak li hemm miktub fuq l-ittikettar. Għal daqstant, kollegi, jiena ngħidilkom biex toqogħdu attenti għal dawk l mendi kollha li għandhom x'jaqsmu mal ehm, bejħ li jsir fl-irtieset tal-bdiewa. Grazzi ħafna Sur Dorfman għaddu għas-Sur Sever. Grazzi, President, Kummissarju. Bla ebda dubju, fl-Unjoni Ewropea għanna problemi ta' saħħa u l-interess tal-konsumatur għandu jkun fuq qoddim net. U għacċaru kol li l-ikel mijux xi komodità ordinarja. Dan eh, dawn il-prodotti aħna nikkun smawom, nikluhom u għal daqstant irridu noqogħdu attenti ħafna meta niddeċidu fuq l tikkettar għall-ikel. hija wkoll illużjoni li nemmnu li din it-tip ta' ettikettar aħna ser insolvu l-problemi kollha. Ew nagħtu daqqatajn lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Hemm ħafna nies obeżi. U ma ukoll għandhom it-tikettar mandatorju fuq li kien iżda xorta hemm in-nies obeżi u allura iżnoqdu attenti ħafna fl-Ewropa. Jiena naħseb li s-sistema ta' traffic lights kif ġiet proposta mhijiex l-ħjar ideali tista' twassal għal iktar taħwit fost il-konsumaturi jinnon nemmen iżda li hemm possibilità li ikun hemm linji gwida għal eh, daily intake ta' ikel. Naħseb li il-fat li jkollok l-isem tal-pajis ta' minn fejġej hija ħaġa importanti, importanti għall konsumaturi għax il-konsumaturi jixtiequ jkunu jafu din it-tip ta' informazzjoni. Jiena naħseb ukoll li indikazzjonijiet dwar is-saħħa għandhom jiġu enfasizzati biex bekk aħna nkunu nistgħu nippermettu lill konsumaturi biex jagħmlu informazzjoni informata appell għal kummissjoni Aħna għadna qegħdin nistennew għal proposta fuq li finanzjar għall efsa Din hija l-unika aġenzija li m'għandix fondi għall attivitajiet tagħha u għal daqstant forsi tista' tgħidilna eżattament kif nistgħu nkonnektar informazzjoni dwar il-fondi għal din l-aġenzija. Grazzi ħafna Sur Stiber, issa ngħaddu għall proċedura tal-KHDI u nixtieq ninformakom li aħna irċivejna ħafna tal-biet biex eh, titkellmu u għal daqstent ma nistawx naċċettaw iktar ismijiet fuq il-lista. Għanna madwar 15 il-talba u rridu nżommu mal eh, l-iskedjul tagħna. Naddu il-kelma immedjatament lis sinjura Vice Geber jekk joġbok. Grazzi, President. Il-messaġġ tal-lum huwa dan il leġizlazzjoni l-ġdida tatina tikkettar uniformi bazat fuq 100 gramma li huwa tajjeb ħafna biex inkunu nistgħu nqablu l-prodotti. Il-valuri nutrizzjonali jippermettu lin nies biex jieħdu deċiżjonijiet informati. Jiena nemmen li l-konsumaturi jistaw jifmux edin jixtru. Prodotti li edin jimitaw prodotti oħrajn edin hemm biex iqarqu bil-konsumaturi. Per eżempju, ċertu ġobnijiet jew inkella xi yogurts li suppostu ma tal-vanilla iżda le ma fihom lebda vanilla. Dawn huma wkoll affarijiet importanti għandna bżonn ta' etikettar aħjar. Jiena interessata f'informazzjoni ma naħsibx li rridu noqogħdu nindukraw lill konsumaturi tagħna, le, iżda rridu nagħtuhom informazzjoni tajba. Is-sistema ta' traffic lights hija waħda li tħawat lill konsumaturi jiena favur tal-modell tal-GDA u nisper nivvutaw fuq hekk għada. Kollegi, jekk intom tixtiequ tieħdu sen fid-dibattitu, għandkom titkellmu għal minuta biss għaliex m'għandniex biżejjed ħin. laqet nitkellmu dwar traffic light jiena se nagħmlilkom sinjal aħmar meta intom taqbżu il-minuta tagħkom. Is-sur Tabajdi. Részről egyértelműen támogat. Il-konsumaturi jridu jkunu jafu x'qed jieklu. Għaliex aħna naqblu fuq sustanza, naqblu ma' din is-sistema ibrida, sistema ġdida ta' informazzjoni u kuluri L-Assoċjazzjoni Ungeriża f'dan is-settur tgħid illi din is-sistema ta' informazzjoni u kullu hija sistema ċara u twassal biex iċ-ċittadini jkunu mqarqa. Għaldaqstant il-konsumatur ikun informat u jażel prodotti tajbin għal saħħtu dwar il-konsum ta' prodotti tradizzjonali biex eh, nwafqu tħassib kollu possibbli il-sistema ta' informazzjoni ti tissir fuq ċerti prodotti determinati. Aħna naqblu ma' dan u naqblu ma' l-indikazzjoni tal-pajis ta' oriġni. Titkun mifrusa kemm jista' jkun. Irridu namlu dan fuq il-ħxejjex, il-frott, il-laħam, il-ħut. Anke dwar l-indikazzjoni minn fejn ġejjin dawn il-prodotti, dak l-għandu xaqsam il-prodotti trasformati. Ek jozbok, eh, onorevu Lavija, zommal minuta tijak, sur president. Jekku priorità ta' dan parlament illi jgarantixxi ikel sikur lil konsumaturi li kun jaf minn fejn ġejjin irrid ukoll jiffavorixxi aċċess aħjar għall-informazzjoni permezz ta' sistemi xirqa ta' tikketjar. Bekk is-sistemi ta' tiket ċari u li wieħed jifhimhom jistgħu influenzaw l-għasla tal-konsumatur biex huma jaslu prodotti illi huma tajbin aktar għal saħħithom u li jafum fejn ġejjin. U għalda san nistin nitlob lil din il-kamra biex tevalwa b'attenzjoni emenda illi ġiet imresqa berbajn firem ta' 40 membru parlamentari l-emenda 5 wieħed illi trid tingħata l-konsumaturi l-indikazzjoni dwar l-oriġni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 Tista' tgħidli x'inhi lista tal-kelliema? Tista' tagħti l-lista tal-kelliema kif tagħmel għall-oħrajn jekk jogħġbok? Iva, l-onever korrozza bild. L-onever Nikolescu għal-grupp soċjal-demokratiku. L-onorevoli Arseni Sarbu Estrela Panjon. Umbat hemm l-onorevoli Ris għal-Alde illi kon senaddi l-kelma, mbata l-EFD l-onorevoli Rosac l-Onorevoli Rossi u l-Onorevoli Pascal. Umbat tal-membri mux affiljati l-Onorevoli Obermajer. Dawn huma talbiet li kelli tajjeb issa? Grazzi. Onorevoli Rissek Josbuk. Grazzi ħafna, President. Zewċ affarijiet fuq din regolament importanti li għadha nikkonfermaw il-votazzjoni tagħna fuq l-oriġini ġeografika bħala xi ħaġa mandatorja li nafu li diġà teżisti għal ħut għal frott u anki għal taċċanga li ma jiġix trattat wara il medkaw Hemm bżonn imma li ukoll nipproteġu l-SMEs li huma innovattivi li joħolqu wkoll postijiet tax-xogħol naraw ġifri skont l-artiklu 14 dak li rikjedi bħala l-nutrizzjoni li forsi <laughs> fil-qosor malaj ħafna is-sur dalli ngħidlu li nixtieq nkun naf kif taħsiba il-Kummissjoni dwar din l-emenda eh, l-2005. Anki Sinjura Kostet semmiet ġifiri il-mod kif jiġu maqtula l-annimali fil bicċerija hemm bżonn jiġifieri noqogħdu attent fuq dan u xtieq nkun naf kif tasal il-Kummissjoni dwar dan il-punt. Grazzi ħafna. Mrs. Eh, Rossaċ. Signora Rosba. Nikaj box. Signora Rosba. Og jeg vil vide, hvad jeg putter i munden. Hvor er salaten? Jena, xtaqt nejt li f'pajizi nishtiq nkun naf u naqra jena tikketta tal-prodotti tal-ekel għalek hemm bżonn informazzjoni trasparenti ċara tal-prodotti tal-ekel li nixtru mingħajr ġifieri ma jkollna dettalji ta' kimika anki ġifieri informazzjoni għal kull mid gramm din hija l-istatistika li l-informazzjoni li jrid ikun hija fil-konsumatur m'għandniex nabbu b'ħafna informazzjoni l-konsumatur. Għax inkella ma nkunux nafu eżattament kif se tkun l-imġieba tal-konsumaturi. U bħalissa ġu niftaklu ma nistawx aħna naqsu il-postijiet tax-xogħol. Grazzi. konsument kraft. Grunda dan tydligt, enkel u begriplig. Dak li rrid li nagħti iktar set tal-konsumatur għabbażi ta' informazzjoni ċara li tkun tista' tiġi miftema mingħajr ma nġibu ċertu burokrazija għal min qed il-produtturi żgħira. Madana kolla, din is-sistema tal-color coding naħseb se tbeżza l-konsumaturi. Hemm bżonn li wieħed iqis ta' kif jgħixu n-nies modi differenti, ċertu tradizzjonijiet. L-istess jina naħseb li hemm bżonn insibu soluzzjonijiet iktar prattiċi, pereżempju għall-ike laħam għall-laħam hemm alternattivi differenti wieħed jista' jiddeċidi li jkollu politika iktar stretta, jew inkella ninkoraġixxu il-konsumaturi biex jagħmlu għażla ċara ħielsa għabbażi ta' informazzjoni eżatta. Vero, it xjenza hija importanti imma hemm bżonn ikunu flessibbli. Hemm bżonn ukoll li s-suq jerfa' responsabiltajiet. Hemm bżonn li flimkien niġġieldu biex nirrikonoxxu l-fatt li l-ikel tista' iġġib ċertu problemi ta' saħħa u flimkien hemm bżonn niġġieldu kontra dan problemi ta' saħħa. Grazzi ħafna, Sinjura Bilt. Don Arsenis. Grazzi ħafna sanadu għas-Sur Arsenis. Grazzi President, jiena favur tal-etikettajz dam xaġa li xtaqt nitkellem dwarha. ħafna drabi art uh, ġdida art tispiċ madwar 300 eh, eh, pitches tal-futbol jispiċċaw jiġu meqruda. Din hija xi ħaġa li ħadd eh, ma jaf biha, ċittadini ma jafux biha. Għal daqstant ivvutaw favur emenda 263 li hija favur tal-immaneġjar u l-tikettar tal-prodotti li nixxu mill-supermarket iċ-ċittadini għal daqstant ma jkunux qed jeqirdu dawn il-foresti mingħajr ma jkunu jafu għaliex ikunu qegħdin jixtru dawn il-prodotti dan ukoll qed inwassal għal erda tal-klima u tal-biodiversità. Jekk tivvutawha għadu tkun iddeċiedu biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jieħdu f'idejhom responsabilità ambjentali f'rigward tal-għażliet tal-ikel tagħhom. Grazzi ħafna issa ngħaddu il-kelma lis-Sur Obermeyer. Grazzi, Sir President. 3 miljun uh, tifel u tifla tal-iskola fl-Ewropa għandhom pis żejjed u dan ifisser li huma qegħdin friskju ta' mart kroniku ħafna iktar minn oħrajn irid noqogħdu attenti għal dak li niklu. Fl-interess tal-konsumaturi aħna għandna bżonn ta' tikketar ċar li jindika l-kontenut ta' ċertu ingredjenti in-nies għandhom ikunu jafu dwar il-kontenut tax-xaħam, taż-zokkor u tal-mel fl-ikel tagħhom ukoll. Ħaġa importanti ħafna hija l-kwistjoni ta' minn fejn ġejjin l-ingredjenti. In-nies għandhom ikunu jafu li fil-każ ta' ikel ipproċessat minn fejn ġej l-ikel. Din hija xi ħaġa importanti u sensittiva ħafna f'dan is-settur, f'dan is-suq. Xi ħaġa li qed issir bħalissa hija li n-nies qed jiġu um, ehm, motija informazzjoni u mhux ċara dwar minn fejn ġej l-ikel tagħhom. Grazzi ħafna is-sur Klas. Is-Sinjura Klas, skużawni. Illum qegħdin nitkellmu dwar informazzjoni u informazzjoni qiegħda fidejkom. Tistgħu tiksbu din l-informazzjoni minn fuq l-internet. M'hemmx nuqqas ta' informazzjoni iżda dak li għan nieqsa hija informazzjoni ċara u kif suppost it-tikket jar aħjar mhux ser jieħu post edukazzjoni aħjar dwar l-għajxin, il-mod tal-għajxin li għandu jiġi mallem ġewwa l-iskejjel u fil-familja stess. In-nies għandhom bżonn ta' informazzjoni, l-informazzjoni għandha tkun utli wkoll fuq l-ittikket tal bħal pereżempju GDA, eċċetera, iżda dawn għamjomx daqstant neċessarji fuq l-etikettar u kol il-traffic lights, dwar il-traffic lights fuq l-etikettar jena naħseb li miejnu l-konsumaturi tikettar reġjonali din hija xi ħaġa skaduta. Naraw pereżempju eh, li hemm ċertu ġobon li għandu ħalib li ġej mill-Lussemburgu minn Franza, allura x'inhi l-oriġini ta' dan il-ġobon eh, ma nafux. Jekk pereżempju inti mbagħad għandek ġobon imitat, din għandha tkun imniżla biċ-ċart fuq l tikketar Hemm ukoll ikel li u laħam li huma mamul minn biċċiet ta' laħam differenti u maqdin kollha flimkien dan m'għandux jinbih bħala eh, laħam ġenwin. Grazzi ħafna sanada Sinjura Saber. Nadu għal kollega li jeda bil-eda f'siġġu 638, però mhix edem għal daqstant nadu għal nadu l-kelma lis sinjura Idit Estrella. Grazzi, President. Tikkettar tajjeb ta' prodotti tal-ikel hija xi ħaġa importanti ħafna. Aħna jdu nkunu nafu minn fejn ġej il-prodott. Aħna jridu nkunu nafu wkoll kemm hemm xaħam tokkor fil-prodott l-informazzjoni għal stant għandha tkun ċara biex din dan it-tikettar ikun effettiv. Iżda dan ma jfissirx li aħna ma għandniex namlu derogi għal ċertu prodotti li f'ċertu każijiet dawn ikunu manifestazzjoni ta' eh, kultura lokali b'ċertu reġuni Ewropej Rigward tal-imbit, naħseb li dan għandu jiġi eżentat għal żewġ raġunijiet, raġuni speċifika tal-prodott. Diġà hija koperta mir regolamentazzjoni nnifisha. Din fiha dan il-prodott fih l-alkohol u dan il-kontenut jinsab diġa fuq l-ittikettar. Għanna u koll rekomendazzjonijiet mid-WHO dwar dan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 Naħseb li l-prodotti il-konsumaturi għandu jkollhom għażla sħiħa u libera. Irridu jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu eh, għażla informata tajba dwar l-ikel li qegħdin jikkonsmaw in-nies qegħdin jonfqu l-flus tagħhom irid jonfqu l-flus tagħhom b'mod tajjeb biex bekk ikollhom dieta tajba. Naf li n-nies iridu ħafna informazzjoni fuq l tikketar iżda irridu noqogħdu attenti biex ikollna t t-tikketar effettiv. l tikketar m'għandux jgħidlek isma' din hija dan huwa prodott ħażin jew dan huwa prodott tajjeb għal saħħa tiegħek le għandek ukollok l-informazzjoni u mbagħad tażel inti. Irridu nippromovu eh, ikel ta' kwalità għolja ta' kwalità tajba dan l kell li kun tajja pas-saħħa jista' jgħin għal eh, ħajja aħjar għal-ċittadini tagħna. Jekk joġobkom taġlux iżejjed jgħid il-President għaliex l-interpreti eh, tisibu da diffiċli biex ilaħqu ma' kellima li jaġlu ħafna. Grazzi. Grazzi, grazzi President. Il-kodiċi tal-kuluri qed toħloq kontroversja kbira illum il-bażi ta' dan. Jidher li se twassal għal ħaġa perikoluża. Però naħseb li iġnoqodu attenti biex natu priorità li ċertu kwistjonijiet ta' saħħa. Idu nkunu konxi li aħna ma jidux naqsmu li kell bejn ikel tajjeb u ikel ħażin għas-saħħa. Nafu hemm li hemm ċertu prodotti li huma proċessati b'ċertu mod Jiena naqbel ma' Sinjor Grostet per eżempju fil-rigward ta' sagrifiċi twali dwar produzzjoni tal-ikel u koll Sur Hoffman tkellem dwar prodotti artiġanali li huma tradizzjonijiet importanti ħafna fl-Ewropa u jiena favur ta' emenda 3-5-1. Is-Sur Pascal. President, jina you know li Renata Zoner għamlet bieċa xogħol tajba biex ittejjeb din il-proposta tal-Komissjoni għad-direttiva. Jiena nemmen li meta aħna qed nitkellmu fuq dawn it-tikketti tal-prodotti tal-ikel irridu nkunu koerenti. Ma rridx ikonna ħafna simboli u sinjali wieħed irid tkun jista' jaqra t-tikketta u l-informazzjoni tkun ċara fuq il-faċċata tal-prodott jista' jkollok xi informazzjoni addizzjonali fuq wara. Din tkun informazzjoni vera u titkun min qed jipproduċi rikol fa' responsabilità ta' l-informazzjoni li qed jagħti fuq it-tikketta. Jiddispjaċini li l-Kummissjoni tal-proposta tal-Kummissjoni dwar id-daqs u l-font mhumiex biżejjed għax l-informazzjoni trid tista' tinqara eh, mad l-ewwel daqqatajn. Għad baqa' ħafna affarijiet eh, biex insolvu hawnhekk. Ħafna drabi in-nies jagħmlu l-għażliet tagħhom skont il-prezz tal-prodott. U mhux faċli li wieħed jidentifika verament li mija li huwa l-pajjiż ta' l-oriġini sur Paħnju. President, sur Komissarju, kollegi, qed nitkellmu dwar suġġett importantissimu ħafna biex nipproteġu l-konsumaturi minn inkjesta li saret dan l-aħħar narraw li fi sikurtà tal-ikel l-affarijiet marru għall għall-arf dawn l-aħħar għaxar snin u konsumatur wieħed wieħed minn kull tlieta joqgħod attent ħafna fuq il-kwalità tal-prodott ma tantx jafdom għalek jekk ikonna proċess li jiċċara it-tikketti hija obbligu sabiex nipproteġu aħjar il-konsumatur. Permettu li nitkellem fuq żewġ punti fuq il-color coding. Naqblu li kunem dan il-kodiċi jekk dan ikun jiġi miegħu ukoll il-perċentwali tal-nutrizzjoni. Umbat fuq il- l-imbit u l-ispirti naqblu li li ikun hemm regolament speċifiku fuq id-dawn eh, li għandu jgħaddi fid tliet snin li ġejjin u mhux f'ħames snin kif qed tipproponi il kummissjoni Ewropea dak li kellix ngħid sur President Sur Kummissarju. Grazzi. Issa nisimgħu is-Sinjur Mikolasik. Grazzi, President. Sur President, Sur Komissarju kollegi, l għonet nibda billi nir-ingrazzja l-Renata Zomer għax bicċa xogħol diffiċli li kalla u l-proposta ta' regolament huwa qatt legal importanti ħafna minn punto di vista tas-saħħa tal-Ewropej. Ħafna tipi ta' mart jiġu mħabba li ma niklux dieta kif suppost għalhekk hemm bżonn nieħdu approċċ iktar sistematiku. Il-konsumatur għandu jirċiv informazzjoni ċara. Imma jridu nħalluhom jieħdu jagħmlu l-għażla huma bżonn ngħidu l-konsumaturi x'qegħdin jieklu, ma mhux ngħidulhom x'jieklu. 80% tal-prodotti tal-ikel, ta' min jipproduċi l-ikel, huma SMEs u irridu noqogħdu attenti biex ma ntuhomx pis amministrativ. Issa nisimgħu il-Sur John Dalli issa biex ikun jista' jagħmel ir-replika tiegħu. Grazzi. Mr. President. Sur President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant interessanti li ġenera tant pożizzjonijiet b'saħħithom fuq ħafna oqsma ta' din il-proposta. Dawn l-opinjonijiet bla dubi ser jiġi konsiderati bir-reqa minnħata l-Kummissjoni hemm numru ta' kwistjonijiet li aħna nemnu li huma fundamentali għal konsumaturi. Per eżempju, fattibilità ta' informazzjoni fuq l-allergens tal-likel, tikketjar fuq il-pakketti tal-ikel bitħaddin ta' tikketjar li jintlaqaw mill-istati membri l-inklużjoni ta' eh, instrumenti għal eligibilità u formazzjoni bilanċjata rigward is-saħħa tal-konsumatur. Nixtieq nenfasizza għal dar boħra l-appoġġ sħiħ għal prinċipju tal-nutrient profiles u aħna hawnhekk nisħu li mhux ser nkunu qed inwaffqu l-produzzjoni tal-lebda ikel u li x-xogħol fuq dan is-suġġett ser jimxi b'mod u b'moħħ miftuħ. Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta it-tneħħija mit-talbiet tar-regolamenti. Jekk nista' nirreaġixxi għal numru ta' punti li tqajmu hawnhekk dan id-dibattitu sur President fuq il finanzjament tal-EFSA, jiena nista' ngħid li f'dan l-istadju aħna qegħdin naħdmu fuq rapport mhux leġislattiv li għandu jkun mitmum qabel is-sajf u jistqar xi tkun ser tkun id-direzzjoni tagħna f'dan ir-rigward. Issa rigward l-innovazzjoni jiena nemmen li l proposti tagħna ma jmorrux kontra l-innovazzjoni. Jiena u l-Kummissjoni favur l-innovazzjoni. Però aħna nixtiequ li jkollna innovazzjoni responsabbli aħna rridu innovazzjoni li taħdem favur il-konsumatur li rridu innovazzjoni li taħdem għal saħħa tal-konsumatur. Rigward il-kwestjoni tal il-Claims Directive u li għaddit mill-approvazzjoni kienet intervent mill Sur Davis ikolli nistqar u ngħid li taħt artiklu 13 aħna tassew kellna madwar 44,000 ilment jew talbiet mill-Istati Membri u meta tlabna l istati Membri biex jirrevedu dawn it-talbiet dawn tnaqsu għal 4,000 dawn l-ilmenti u dan jurgrini il-mod superfiċjali u fjak li dawn l-ilmenti jisiru. U għalek, u għalfejn u importanti li aħna nikkontrollaw dawn l-ilmenti u dawn it-talbit għaliex dawn isiru b'mod eh, b'istrument sa marketing biex baħħu l-prodott. Għalek dan dewem il-proċess minħabba l-volumi li dewmu l-proċess, pero aħna qegħdin naħdmu fuq dawn il-pakketti fuq l-ewwel parti, fil-fatt l-ewwel parti qed tiġi diġà mtemmija minn nefsa u qed tgħaddim f'idejn il-Kummissjoni għal pubblikazzjoni u t-tieni pakkett ser jiġi avanzat minn nefsa ġifieri dan il-proċess ikolli ngħid li għaddej. Fuq in-naħa l-oħra taħt artiklu 14 diġà 50 talba ġiet iġġudikata u mħabbra favur jew inkella kontra mill-Kummissjoni u għalhekk dan ix-xogħol qed javvanza però qabel konna eh, kien qed iddu però qed nista' ngħid li qed nagħmlu progress. Issa nixtieq nikkummenta punt ieħor fuq l-evalwazzjoni tal-impatt u nista' ngħid li l-Kummissjoni appoġġiet din il-proposta b'appoġġ seħmel minn persuni kollha interessati u sar ukoll evalwazzjoni li tiżen il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' din il-pakketta politika. L-impatt ta' ħafna amendi li tresqhom mill-membri onorevoli llum u anke fil-passat Zidu rekwiziti aktar ta' tikketjar ma kienx soġġett għall ebda evalwazzjoni. Għal regolamentazzjoni aħjar jina nemmen li evalwazzjoni tal-impatt għandu jinaqat mal-proċess ta' deċteħita deċizjoni f'kull kull darba. Jinn għal darba ħor nixtieq nirringrazzja Sinjura Renata Somers u l-membri onorevoli kollha għal kontributi tagħhom pal dejjem il-kommenti tagħna fuq il-minnaħa tal-Komissjoni fuq l-amendi ser isiru kull darba. Grazzi tassew. Issa nistgħu nagħtu għal mistoqsijiet orali il-kwalità ta' data statistika fl-Unjoni Ewropew tisħiħ tal-setat tal-auditing minnaħa tal-Kummissjoni permezz tal-Aġenzija tal-Eurostat. Issa nagħtu l-kelma l issur Ottamar Karas għal żewġ minuti u nofs, jogħġbok.